ra il-Kommissjoni dwar il-relazzjoni kommerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u ċina u l-istatus tal-ekonomija tas-suq. L-ewwel ħibda relatur is-Sur Lange. China President, Kummissarju, Sinjuri, naturalment ċina hija imsieħeb tal-kummerċ importanti ħafna u ħafna impjiegi jiddependu fuq dan il-kummerċ. Allura, l-lum qed niddiskutu kwistjoni verament delikata. Kif tafu fl-2001 il-ċina inaqdet ma' WTO hemmhekk eh, rajna progress u kien hemm protokoll ta' sħubija. U ċina żammet ma' regoli ta' WTO. F'artiklu 15 ta' dak il-protokoll jissemma periodu ta' tranzizjoni ta' 15-il sena sabiex jitfaslu l-prezzijiet u sabiex għal każijiet ta' anti-dumping u anti-subsidy. Fil-11 ta' Diċembru ta' sena ta' dis-sena il-periodu ta' transizjoni ser jiskadi. Allura issa irridu nibdew naħsbu fuq dan ukoll. Għaliex proċeduri għal kontra dumping u kontra sussidi huma marbutin maċ-Ċina, 80% tal-proċeduri kollha huma fil-fatt marbutin maċ-Ċina. Għaliex l-iffissar tal-prezzijiet mod intern mhuwiex mhuwiex ġust, mhuwiex lineari, qed jużaw qed jiffissaw il-prezzijiet ehm, anka f'pajjiżi terzi skont proċedura tal-anti-dumping. Allura meta ehm, dan jiskadi fil-11 ta' Diċembru x'ser jiġri. Għanna natu l-istatus ta' ekonomija ta' suq li ċina jew le. Aħna il-poter li għanna fuq il-ħarsin tal-kommerċ mannix natuħ ek jisu xejn mu xejn u jina xejn mħasseb dwar x'nistgħu nagħmlu f'dak iż-żmien għaliex proposti leġislattivi jitolbu żmien tagħhom u il-Parlament u l-Kunsill iridu jilħu ftehim fuq proposti bħal daw. X'ċara f'dawn il-15 il sena forsi ta' min bdejna naffaċċaw din il-problema ftit iżjed kmieni. Naħseb hemm tliet affarijiet li nistgħu nagħmlu. Nistgħu inħallu kollox għaddej kifinu u eh, nipermettu li ċina li tilħaq l-istatus ta' ekonomija ta' suq b'mod automatiku. U hemmhekk imbagħad il-proċeduri kontra dumping u kontra s-sussidji ikunu possibbli l-Awstralja għamlet hekk u kien hemm effett negattiv ħafna ma setawx jiddefendu ruhom allura naħseb li din l-ewwel għażla mm, mhijiex vijabbli. It-tieni għażla hija illi ngħidu le b'mod ċar Immek naturalment ser nqajmu ħafna l-menti fil-WTO. U hemm it-tielet għażlek intom tħarsu lejn il-protokoll hemm xi ftit marġni għal metodi oħra. Meta nitkellmu pereżempju dwar l-iffissar tal-prezzijiet eh, brabta ma' pajjiżi terzi jew inkella l-oneru tal-provi. Naħseb illi dawn huma affarijiet li nħarsu lejhom bir-reqqa Hemm fejn nagħmlu progress hawnhekk sabiex wara il-11 ta' Diċembru ikkun għatanna ehm, mekanizmu ta' protezzjoni xira għalina dan ifisser li ser ikonna nidħlu fi dialogu ma' ċina sabiex nilħu li żjed soluzzjoni adattata. Ser ikun hemm bżonn eh, diskussjonijiet. għaliex ma jistax ikun illi s-sussidji tal-gvern jipromovu l-produzzjoni eċċessiva u dik il-produzzjoni imbagħad eh, tidħol fil-Unjoni Ewropea palma tiġi bħalissa bl-industrija tal-azzar. Irridu eh, nibdew il-diskussjonijiet eh, fit-18 ta' frar ser ikun hemm ser ikun hemm dimostrazzjoni mill-ħaddiema tal-qasam tal-azzar fil-Ewropa fi Brussell kustjoni tal tal-anti-dumping għandha x'taqsam mal-impjiegi u għandna bżonn analiżi tal-impatt ta' dawn it tleta għażliet li semmejt. Għanna bżonn naraw kif nistgħu inħarsu l-impjiegi tagħna u naraw li jkun hemm svilupp industrijali fl-Ewropa rridu nikgarantixxu 20% tal-prodott domestiku gross u dan kemm jista' jkun inżiduh mhux innaqsuh. Issa jiena ma tantx qed nifhem l-opinjoni tal-Kunsill F'April tal-2014 il-Konsill mar nexxilux ehm, jirriformula il mekkaniżmu għal eh, protezzjoni tal-kummerċ imbagħad eh, bdiet tibkid tal kokkodril għal ħabba din il-kwistjoni tal-istatus tas-suq eh, tal-ekonomija tas-suq taċ-Ċina. Allura l-Komissjoni intom x'ser tikkontribwixxu x'kontenut ser tresqu. Grazzi lill signora Lange, issa l komissorni Malmstrom. Grazzi Sur Lange tal-li għettini din l-opportunità li niddiskuti dan is suġġett ma l-onorevoli membri tal-Parlament. Jina kontenta li għandu l-opportunità li naġġornakom fil-Parlament. Nibda billi najdilkom li l-kwistjoni miex jekk ċina iex ekonomija ta' suq jew le. Ovvjament miex, għalmenu mux kif nifmuħ aħna dan il-konċett Il-kwistjoni hija jekk l-Unjoni Ewropea tiġ tbiddel il-metodu tagħha biex tikkalkollu id-dumping u id-dibattitu huwa fuq meta tiskadi li jiskadi l-perjodu ta' tranzizzjoni wara li daħlet iċ-Ċina fil-WTO u l-applikazzjoni ta' ċertu metodoloġijiet kontra d dumping u l-implikazzjoni għall impjiegi tagħna u l-industrija. L-anti-dumping jeffetwa biss 1.38% tal-importazzjoni kollha miċ-Ċina imma tista' tagħti ħafna għajnuna lil kumpaniji individwali jew setturi li huma vittmi ta' prassi inġusti ta' kummerċ bħad dumping Mela, l net aħna għadna ma rridux nbidlu leġizlazzjoni Ewropea, ċina ovvjament edha tistenna illi l-Unjoni Ewropea tbiddel protokoll tal-WTO u tbiddel il-metodologija tagħha minn Deċembru l-qoddim jekk ma nagħmlu xek, da jista' jolqot b'mod negattiv ir-relazzjonijiet tagħna magħha u jwassallu ukoll għal każijiet fil-qorti jista' jkun hemm prezz għal negozji fuq tal-Unjoni Ewropea anki f'termini ta' impjiegi u dawn l-effetti huma prattikament impossibbli possibli li wieħed jismom minn qabel. Nistaw biss nispekulaw imma hemm ir-riskju illi din il-possibilità se tpoġġi l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni ta' ksur tal-obbligi ta' WTO u mbagħad ikun hemm il-konsegwenzi hemm interpretazzjonijiet differenti ta' taqsima 15 tal-protokoll eh, ta' sħubija tal-adeżjoni ta' ċina, imma hemm xuħut minnhom dawn se jgħalqu. It-tieni possibilità huwa li nneħħu li ċina mill-lista ta' ekonomija mhux pajjiżi li mhumiex ekonomija tas-suq. ma da jagħmel ħsara lil ħafna industriji tal-Unjoni Ewropea u laqas mu realistiku politikament. Stima preliminari tal-effetti ta' din l-alternattiva l f'nota ta' informazzjoni. It-tielet net li aħna neħħu l ċina mill-lista ta' pajjiżi li huma ekonomija ta' tas-suq u anki nsaħħu l-istrument ta' kummerċ li għandna meta wieħed iqis ukoll il-tawwiċ li għatem fl-ekonomija ċiniża. Aħna nafu illi dawn l-alternativi l-koll għandhom impatt ekonomiku u soċjali u rridu nevalwawhom sew namlu x'namlu il-Kummissjoni għada ċerta li trid tħares l-industrija tagħna mill-kompetizzjoni żlejali u trid tirrispetta l-obbligi internazzjonali li għandha. Il-parili legali li natamna u rewna illi regolamenti ta' antidumping irridu jinbidlu wara jilli għala il-perjodu ta' tranzizzjoni u em, qed jgħid li dan l-approċ kif hemm fil-liġi tagħna ta' bħalissa ma tistax tkompli tintuża għalhekk dawn huma l-alternattivi huma komplessi ħafna teknikament u l-koll għandhom il-konsegwenzi tagħhom. Aħna bħalissa qed nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt għax id-dokumenti li rċevejtu hija għadha biss evalwazzjoni preliminari. Aħna se nżommukom informati, aħna batnilkom id-dokument bis-sejbiet preliminari tagħna din hija parti mit-trasparenza li nixtiequ li jkollna magħkom kooperazzjoni ma' partijiet konċernati oħrajn, il-Kummissjoni għandha kuntatt regolari mal partitu konċernati b'mod partikolari l-industrija u l-koll għallunna xieħzbu. Issa jbiet preliminari tal-impatt fuq l-industrija u l-impiegi fl-Unjoni Ewropea aħna bbażajna dan l-istudju fuq metodoloġija soda u fuq data minn 52 kas li huma dejjin maċ-Ċina bħalissa u dan l-istudju jisma illi se jkunem dan l-effetti negattivi fuq l-impiegi jekk aħna nbiddu mill-metodoloġija ta' bħalissa għal metodoloġija normali ta' kontra dumping u ma' bestimi u ma' kull situazzjoni ma nkludejniex ebda eh, miżuri ta' mitigazzjoni fis-setturi koperti mill-miżuri tal-antidumping bħalissa nistmaw li bejn bejn 34.000 sa 77.000 impjeg jistgħu jintilfu. Fuq medda ta' żmien itwal jekk inħarsu lejn setturi oħrajn li jistgħu jintlaqtu. L-istudju jgħid li bejn 73.000 u 188.000 impjeg jistgħu jintilfu u jekk wieħed is l-effetti possibbli fuq l-industrija nħarsu lejn 63.000 u 210.000 impjeg. Dawn huma ħafna mpiegi huma ammonti kbar imma huma ferm anqas minn dawk suġġeriti fi studji oħrajn bħal il-Washington Based Economic Policy Institute għal darboħra dawn l-istimi saru mingħajr ebda fatturi ta' mitigazzjoni ġifieri dan żommuh f'moħħkom. Imma ovvjament dawn ir-riski rridu nżommuhom quddiem dimajnejna sabiex għal dan ifakkarna wkoll kemm kwistjoni importanti din li qed niddiskutu mbagħad fuq il-koordinazzjoni ma' pajjiżi oħrajn aħna qed ikollna kuntatti mal-sħab tagħna imma irridu nżommu f'moħħna illi il-membri kollha ta' WHO ta' WTO irridu jirrispettaw l-impenji tagħhom xi wħud mill-imsieħba tagħna ma jridux jemendaw il-liġijiet tagħhom imma aħna se jkollna nagħmlu hekk u jekk se jkollna nagħmlu hekk hemm bżonn ta' ħin. Hemm pajjiżi li jirnexxielhom jieħdu deċiżjoni f'ħames minuti f'dana aħna differenti. għalhekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost partikolari għaliex aħna l-uniku pajjiż li espliċitament isemmi li ċina bħala eh, pajjiż li m'għandux ekonomija tassu. Għalhekk x'għandna namlu għandna nbidlu l-metodoloġija ta' kontra-dumping għadna ma wasan xem qegħdin nistudjaw l-alternattivi kollha għaliex imbagħad dan kollu jwassal għal bidla fil-liġi tagħna u f'din il-fassil ta' leġislazzjoni intom tkunu kol-leġizlaturi hemm proposta minant il-Kummissjoni l kunsill u l-Parlament Ewropew u intom ikolkom l-opportunità li tajdu tagħkom. Imma għadna ma wasan nixem issa jina lesta illi inkompli b'dan id-dibattitu ma'kom jekk ikun hemm xi mistoqsijiet oħrajn li għad għandkom lesta li nwiġibhom. Grazzi ħafna kun Sinjura Kommissar. Winkler for uh. Winkler. Grazzi President, eh, kollegi, Kommissarju meta wieħed iqis ir-relazzjoni kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina, aħna m'għandniex nieqfu u ngħidu li ċ-Ċina għadha ma sodisfaċ il-ħames kriterji Ewropej għall-ekonomija tas-suq hemm tliet aspetti importanti x'nikkonsidraw l-aspett legali, il-kriterju ta' automaticità għaliex se jkun hemm bżonn li wieħed ibiddel il-liġi tal-Unjoni Ewropea li wieħed jagħti dan l-istatus li ċina mhix xi ħaġa awtomatika. Il-konsegwenzi ekonomiċi għax elemmijiet ta' eluf ta' impjiegi li huma eh, friskju għalhekk il-Kummissjoni eh, għandha tippreżenta dan din l-evalwazzjoni ta' impatt. Imbagħad hemm il-kuntest ġeopolitiku għaliex Sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina titlob aktar kooperazzjoni u inqas antagonizmu. U bħala konklużjoni, soluzzjoni soda legalment minn ħata WTO titkun eh, proposta. Aħna rridu illi rridu inħarsu s-sistema tagħna, soluzzjoni tal-Kummissjoni għandha tippermetti każijiet kontra l-antidumping kontra ċina anke fil-futur il-proċess ta' teħet ta' deċiżjonijiet irid ikun trasparenti għandu jinkludi il-Komunità Ewropea tan-Negozjanti. Hemm bżonn kundizzjonijiet indaqs bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina sabiex il-forzi tas-suq jiddefinixxu il-kompetizzjoni mhux intervent min-naħa tal-Istat. Grazzi. Grazzi ħafna għal grupp tas soċjalisti l-Onorevoli David Martin. Grazzi ħafna, President. Aħna inna nafu għal 15 sena li deċiżjoni fuq l-istatus ta' ekonomija ta' suq ta' ċina kella titieħed din is-sena imma l-Kummissjoni li ebda deċiżjoni u jidher li mam debda strateġija ċara. Laqas Issa li għajjimnija li l-Kommissjoni mir-raqda li kienet fija, jena etnuħu gost li l-lum bdiet diskussjoni serja mal-Parlament, l-Stati membri, l-Industrija Ewropea, Trade Unions u anki mal-Gvern Ċiniż dwar fejn sejrin hawn. Aħna rridu relazzjonijiet tajbin ma' ċina u nafu li ċina tħoss illi eh, f'Diċembru għandha tingħata l-istatus ta' ekonomija tas-suq. Imma ċina għandha tifhem ukoll illi fl-2001 aħna kena stennija reali li sal-2016 e, e, ċina waħedha tkun ekonomija tassu imma ovvjament dana jidher li mhux il-każ u rajna li dana fil-fatt huwa minnu għalhekk ma nistgħux natu status ta' ekonomija tassu li ċina b'mod awtomatiku ma nistax nippermettu li ċina issolvi il-problema ta' sobra kapaċità billi twaddabhom fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea. Kif qalet il-Kommissjoni għanna 52 kas kontra ċina fuq id-dumping għallek l-impatt huwa wiesa aktar minn sempliċement fuq l-industrija tal-azzar u rridu nkompli ngħiduh dan dan mhuwiex protezzjonist illi wieħed iħares lil nnifsu minn kompetizzjoni zlejali. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn kbir ta' strumenti li ħarsu l-kummerċ tagħha skema bħal din huwa hija sine qua non biex imbagħad nappoġġaw li xi darba ċina tingħata status ta' ekonomija tas-suq. Grazzi għal grupp tal-ECR għal minuta l-Sinjura Emma McLaughlin. Kollegi, l-status ta' ekonomija ta' suq ċina probabbilment waħda mill-iktar suġġetti diffiċli li rridu naħdmu fuqhom fl-Unjoni Ewropea din is-sena u hemm bosta aspetti li rridu nżommuhom f'moħħna waqt dan id-dibattitu. L-ewwel net wara l-opinjoni tas servizzi legali tal-Parlament il-Kummissjoni għandha tkun taf l-impenji tagħha taħt il-liġi ta' WTO dwar il-bidliet ta' regolamenti tagħha ta' kontra l-antidumping u l-fatt li l-artiklu 15 se jiskadi taħt il-protokoll tal-subja ta' ċina. Mill-banda l-oħra jiena naf kemm semmi kwistjoni importanti għaliex l-istat membru fl-istat membru tiegħi l-industrija tal-azzar hija arku btejja probabbilment qatt ma se terġa' tiġi ftaħħa u danna minħabba li l-azzar miċ-Ċina qed jinbih fis-suq tad-dinja. Għalhekk huwa essenzjali li kull azzjoni li nieħdu fuq din dan il-protokoll il-liġi tal-Unjoni Ewropea kontra l-antidumping tibqa' kapaċi li tieħu azzjoni malar biex tiġġieled kontra prassi li huma kontra l-kompetizzjoni. Nitlob il-Kommissjoni biex tinkludi dan bħala parti mill-istrateġija tagħha evalwazzjoni tal-impatt iddettaljata fuq il-bidla fil-metodoloġija kontra il-dumping u naraw xanna bħala eh, mekkanizmi ta' biex inħarsu il-kummerċ Grazzi, President, Komissarju, kollegi, prodotti, eh, dumping ta' prodotti fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea mhux permess u għanna nieħdu miżuri sodi. Imma kif l-Unjoni Ewropea tista' tindirizza il-problema li għandna bħalissa illi il-protokoll se jala? il-mistoqsija mhijiex jekk aħna nemnux li ċ-Ċina għandix ekonomija tas-suq jew le, il-prezzijiet huma fissati mill profista u it-talba. Rridu naraw kif se niġġieldu kontra prassis lejali tal-kummerċ. Il-grupp tiegħi jemmen li aħna għandna nindirizzaw din il-kwistjoni komplessa bil-kalma hemm minħa pożizzjoni emozjonali ħafna u hemm oħrajn li jridu jinforzaw il-xewqat tagħhom ta' dak li huma miżuri protezzjonisti. Imma qed jinsew li fl-Ewropa hemm importaturi u esportaturi u li l-aspett ekonomiku mhux l-unika wieħed li rridu nikkonsidraw. Hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt, analiżi legali u rridu nsaħħu s-sistema bbażata fuq ir-regoli tal-kummerċ mod partikolari fil-kontest ta' ċina huwa essenzjali li aħna wkoll bħala Unjoni Ewropea nagħmlu dak li ngħidu u li s-soluzzjonijiet tagħna għandhom ikunu wkoll eh, skont WTO. Dana jemmen ukoll illi għanna bżon ta' eh, strumenti effettivi biex niġildu kontra dumping u prassis lejali minnaħa ta' ċina jew xi pajjiż ieħor jiena nemmen illi aħna rridu nieħdu pożizzjoni proattiva u ma noqodux nemnu l-proposti ta' dawk illi jajdu aħjar nħallu kollox fidejn l-arbitraċ ta' WTO. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Ħafna issa minuta unof. Fissem il-grupp ta' xillu kissur Schultz. Grazzi ħafna, President, Aziz Kommissarju, Signuri, diskussjoni tagħna. Mus suppost nistaġawa u suppost ikona dak il-merkat jew le ċina għanna l-globalizzazzjoni hemm is-setat tas-suq huwa importanti ħafna lina illi fl-aħħar mill-aħħar salarja bażika trid tkun iktar huwa importanti wkoll imħabba l-investituri. U iktar olja fir-Rumanija, Repubblika Ċeka, l-Litwanja jew l-Bulgarija u dit naqqas it-tensjonijiet u ukoll eh, iżid il-poter tax xiri għandna bżonn nkunu nafu kif se nagħmlu reazzjoni għad dumping eh, mhux biss fl-Ewropa ma wkoll fiċ-Ċina. U dan ifisser u li għandna bżonn insaqsu il-Kummissarju jien għandi eh, suġġeriment. għanna bżonn nagħmlu ferm iktar mill aktar frontieri tal-WTO biex ikonna ftijim maċċina ċina niżviluppaw ir-regoli tagħna stess biex hekk nkunu nista' niprevenu id-social dumping issa il-Sinjur Pitikofer. Grazzi ħafna. President, Komissarju, Aziz, kollegi, ċina miex suq ekonomija tas-suq imma il-gvern ta' ċina jgħid li għanna bżonn li tikkonoxxinna bħala uh, ekonomiku. L-ewwel net kien hemm il-weda, imma aħna iva konna wedna, imma il-kwestjoni hija il-ċina żammet il-wedet tagħha jiena ma nixtieqx ngħid illi hemm bżonn rikonoxxu dan is-suq bħala wieħed ekonomiku ma dan ma jridx eh, wassal għal fatt illi l-ekonomija tagħna Eh, tkun imħassra minħabba dan id-dumping. Hemm tiddida bħal din iva teżisti. Sa 3.5 miljun impjiegi qed jiġu medda kif diġà semmejna l-Kummissjoni qed tgħid forsi biss 200 elf. Imma naħseb illi għandna bżonn nirriflettu din iċ-ċifra iġġanna nirriflettu nirriflettu U għalhekk huwa importanti illi jkollna valutazzjoni tal-impatt bħala l-ewwel fażi preliminarja imma nixtieq inwessikom minn periklu wieħed. Sinuna Kummissarju, il-1.8 miljun illi huma rilevanti għad-dumping fiċ-Ċina jekk taraw illi l-kapaċità żejda tal-Ċina qed tiżdied u impressjoni fuq is-suq ta' sportazzjoni din hija ċifra li ma nistawx naċċettaw għanna bżonn nieħdu prekawzjoni. Fil-Parlament Ewropew ma nistawx eh, nitilfu l-impjiegi għall-Ewropej. Ma nistawx naċċettaw l-affarijiet kif huma bżon nagħmlu offerta nistaw nkunu pozittivi imma fl-istess waqt jekk ikun hemm miżuri effettivi kontra d-dumping, Għaxek le ma nistawx najdu Iva. Grazzi ħafna. Issa għall-FDD li FDD is-sur Borelli. Iva, grazzi ħafna, President. 11 ta' Deċembru ta' din is-sena l-Unjoni son bżonn toħroġ eh, pożizzjoni ċara u sostenibbli fuq dak li huwa l-istatut ma' ċina. Apparti l-affarijiet eh, legali u tax-xogħol dak li huwa fir-riskju hija possibilità illi ikun hemm sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea u aħna qegħdin niddiskutu u naħdmu biex il-modalitajiet ikunu iktar trasparenti biex nilqaw dawn din l-sfida imma għanna bżon iktar għal beneficju tal-intraprizi tagħna ma nistgħux ngħidu illi dan id-dokument ikun affidabbli jekk qed jitbeet tant mill-valutazzjonijiet tal-intraprizi stess għal dawk l-impjegi li huma din medda u lek għanna bżon ta' deċiżjoni tal-Kommissjoni biex naslu minnajr ma' riflessjoni, ma' jkunem riflessjoni adegwata u lek onorevoli kollegi għanna bżon najd illi l-Kommissjoni ta' sot negozja bis-serjetà u jġib ġib maħħal pis ekonomiku tal-Europa biex hekk twassal messaġġ li ċina wieħed ċar it-teddida tar-rikors f'WTO mhux eh, sed bezzana u skontru ma' l-Europa mhuwiex tajjeb laqqas ċina. Vielen Dank. Es spricht jetzt für eine Minute im Namen der. Grazie ħafna issa is-Sinjura Grazie ħafna sur Grazie ħafna sur President. L-importazzjoni mill terzi hija xi ħaġa illi fil-fatt speċjalment fil-qasam tal-azzar twassal għal kriżi fil-settur tal-azzar fl-Ewropa twassal ħafna telf ta' postijiet ta' xogħol. Fl-sena 2014 kien hemm bosta regoli u sanzjonijiet minħabba regoli tal-antidumping u ħafna minnhom kienu qed jirrigwardjaw iċ-Ċina. Fil-fatt aħna din naraw li skont il-proċedura tal-antidumping li bdiet il-sena li għaddiet 44% minn din il-proċedura kienet tikkonċerna każijiet fiċ-Ċina. U din is-sena qegħdin naraw li fil-fatt lotja tal-WTO lil-Ċina bħala suq tas bħala suq ħieles hija xi ħaġa ehm, ekonomija tas-suq anzi hija xi ħaġa li mhijiex tajba, jiena naħseb illi din tħatakk iktar lill-industrija Ewropea li diġà qiegħda Eh, fi problema. Qed nitkellmu fuq 3.4 miljun post tax-xogħol, ġifieri għal din raġuni għandna bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt ħalli aħna nkunu nistgħu verament nikkonsidraw. Skużani, Sinra Kapel, ma tistax inti eh, titkellem l-iktar minn minuta. Nkella l-kollegi tiegħek żgur li ħaj irrabjaw. Issa għandna l-kelima indipendenti u għandna Sur Krofġ Mikker. Grazie ħafna nsaqsi x'se jiġri. Jekk aħna narawa na jarawna bħala mhux bħala ekonomija tas-suq għax jekk nitkellmu fuq is-settur tal-enerġija l-prezzijiet kollha huma artifiċjali u billi huma artifiċjali maħniex ekonomija tas-suq. naraw mela Nord Stream jekk il-Nord Stream tajjeb jekk tiġi mibnija imma miex qed tiġi tas tassu di deċiżjoni xtieq insaqsi Intkom soċjalisti ipokrita allura. Ipokriti. Għax ma xejn ma jimpurtawhom eh, mill-persuni, mill-ċittadini, ma mill-kapitali l-gbar. Intkom soċjalisti u lek nixtieq insaqsikom se jiġri li kieku ċina t-deċidi s-sena d-dieħla jew din is-sena fil-miliet illi għal kull tifel u tifla jagħtu rigal ta' 100 euro da sej jħares it-tfal minn dawn l-importazzjonijiet ta' prezz baxx ħafna. Sehr geehrter Herr Präsident, für unsere Fraktion ist Grazzi ħafna, Sur President. F'din kwissjoni hemm ħaġa waħda li hija importanti ħafna. Aħna rridu l ħaddiema tagħna fil-fatt ikunu prodotti kontra dawn il-prodotti illi fil-fat huma projbiet imħabbar l-antidumping. Aħna nixtiequ ningrazzjaw l kummissjoni għall-alternativi kollha li semmiet ħalli bekk ikun hemm evalwazzjoni tal-impatt tajba ħafna ħalli nkunu nafu aħna x'ridu nistennew, rridu li jkollna strument effettiv aħna għandna suq tal- ekonomija tas-suq fil-fatt għal din raġuni il-ċina m'għandix ekonomija tas-suq minħabba li mhijiex mhix effiċenti qed neħdu gost li fil-fatt mhumiex daqshekk effiċenti. nkella żgur li ħalqilna ħafna iktar problemi f'bosta settur industrijali oħrajn iżda parti minn hekk il-ħin kollu kien hemm fil-fat problemi bil-industrija tagħhom u jekk mhux ħanamlu hekk żgur li dan ħajjitfa' lura ħafna lil ħafna kumpaniji u l-industriji Ewropej. Ftit qabel ma ċina siħbet fil-WTO, anka dakinhar kien hemm mistoqsija orali min-naħa tal-Kumitat ITRE l-Kummissjoni u dakinar Surman kien qal illi rridu nisħu fuq il-fatt regoli ta' WTO rridu kunu rispettati jina l-sħabna ċiniżi nejdilom iva jekk joġobkom żommu mal-parti tagħkom tal kontrat li jintom għamiltu mal-WTO. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Maria Maskal Newton. Grazie President. Grazie President, l-ewwel net nixtieq nisħaq kemm jien sodisfatt u l-grupp tiegħi dan id-dibattitu għax għal bosta xhur għana provajna kon dibattitu l-opinjoni tagħna hija ċara m'hemmx il-kondizzjonijiet biex il-konċessjonijiet unilaterali awtomatiċi jeżistu fuq dan din l-ekonomija tas-suq. Il-pressjonijiet tax-xhur li għaddew tagħna u oħrajn Eh, waslu lil kolleġġ tal-Kummissarju biex jipposteċipaw deċiżjoni sal-2016 aħbar tajba din jekk fil-ġmat li ġejjin jużaw dan il-perjodu biex jagħmlu valutazzjoni tal-impatt li jirrispetta bisħieħ il-linji gwida li huma kondizzjonati mill-Kummissjoni u biex issib situazzjonijiet alternativi u ma nipprovawx niminimizzaw id-dejta li għanna fidejna l-lum. Aħna bqajna mħazbin illi f'daw l-aħħar xhur bżon naslu għal deċiżjoni tant kruċali meta għaddoħ 15 sena biex nibnu strateġija iktar effettiva. Aħna bqajna konvinti illi l-konċessjoni tal-istatus ta' ekonomija tas suq huwa perikolusa ħafna jekk ma jkunx hemm modalitajiet li jpermettu l-kalkoli ta' produzzjoni normali biex nkunu nistgħu norma tajjeb għal krisijiet fuq is-suq li naraw bil-falliment tal-installazzjoni tal-antidumping u fejn id-deċiżjoni tiġi u tkun waħda unilaterali. Ma nsaqsux il-Komissjoni biex tinala mill-lat ideoloġiku imma biex il-kompetitività tkun imsejsa fuq il-ugwaljanza. Vielen Dank, Frau Mosca. Für eine Minute jetzt Daniel Dalton. Daniel Dalton. Grazie ħafna, President. Mela jena rappresenta l-West Midlands, l-uniku reġun li għandu eh, kummerċ eh, pala surplus maċ-Ċina għalek vitalja lina u l-Europa kollha kemmi sussidji jizistu maċ-Ċina, il-gvern għandu wis rol fl-ekonomija IVA. Kif nistgħu nbidu l-affarijiet billi ċina si parti eh, tas sistema u nitrattawa bħal kulħadd. Jekk aħna konna protezzjonizmu bħala politika, żgur mumis se jkun hemm konformità u ovvjament se nitilfu l-impjiegi. Ċina eh, rridu Eh, japplikaw għal WTO, jilabu bir-regoli tagħna suċċess kbir għal ponent, maħna għandna bżonn naqdu mirna wkoll. Dan ma jfissirx ma nimponux miżuri antidumping imma nużal parametri ta' WTO għanna bżon nkomplu għaddejjim bil-pakket ta' investiment f'medda twila tizmin għanna bżon naraw ukoll ftehim ta' kummerċ ħieles ma'Ċina. Ek nisa nista' trattaw maċina, Ċina, nużawha fis-sistema ma' għanna bżon ukoll konna fiduċja fi WTO aħna stess. Grazzi ħafna. Issa eh, Maħjel de Sarne, di miex kwistjoni biz delikata imma importanti u kol għall-ekonomija tana, l-industrija tana, l-riċerka tana, għalina, għal eh, privativi tana. Din deċizjoni ma nistawx noħduwa eh, wara bibin maluqin. Għanna bżon ta' debattitu trasparenti, miftuħ, għax l-sfidi ma' gbar ħafna ma jridx kunem hemm eh, politika awtomatika għalek għanna bżonn ikunu nafu jekk iċ taġiċi qed taġixxi f'konformità mal-kriterja, ovvjament mhux il-każ għanna fuħ il-koll hawnhekk u jekk iċ-Ċina tkompli ma tagħmilx ir-riformi neċessarji la derba l-kompetitività ma tkunx waħda lejali u fl-aħħar mill-aħħar aħna ma nkunniex eh, daqs ma jkunx leġittimu għalina li nantuwa dan l dan l-istatut li ċina. Grazzi ħafna. Grazzi għal minuta William the Earl of Dartmouth. Iċ-Ċina għandha aspirazzjonijiet għall istatut Ekonomija tas-Suq ma msonni wieħed jgħid li diġà u l-ikbar esportatur għal prodotti fl-Unjoni Ewropea. L-esportazzjoni taċ-Ċina lejn l-Unjoni Ewropea huma ferm iktar minn dak li l-Renju Unit tagħmel kull sena u dan mingħajr ma tkun stat membru. Iċ-Ċina ila tagħmel dumping tal-azzar fuq is-suq tar-Renju Unit u bħala konsekwenza eluf ta' impjiegi tal-industrija tal-azzar spar ix-xew anki f'ħafna setturi u postijiet vulnerabbli u għalhekk l-industrija kollha kemm hija medda. Dikiku li renju Unit stess kella il-possibilità illi timponi tariffi anti-dumping kontra ċ-Ċina maħna tajna din is-seta miex fidejna l affajt li kieku kienu jkunu differenti anke fil-Mest Midlands. U skont l-Istitut tal-Politika Ewropea, l-Istatut ta' Ekonomija tas suq tfisser li 3.5 miljun impjegi jkunu meda u għalek iċ-Ċina ma nistgħux nitrattawha bħala ekonomija tas suq. Dinja ħaġa evidenti. Uh, Blue Card minn David Martin, jekk jogħġbok. David, għadilek il-kelma. Lord Dartmouth, inta sew temmen fid-dawl il kontribuzzjonijiet tal-membri tal-Partit Konservatur u eh, kif laqa eh, il-Prim Ministru tagħna, prim Ministru tal-Indja li kieku aħna ma nkunniex fl-Unjoni Ewropea se nkunu qed nimponu miżuri antidumping fuq iċ-Ċina. Sur Martin, jina ovvjament nirrispettak ħafna, ma jekk qed jipprova jgħid u qed jgħid li prim Ministru mhux qed jagħmel xejn ma jħoss xejn huwa dajjef ma jiddefendix l-interessi tar-Renju Unit vizavi l-Unjoni Ewropea u mhux se jiddefendi l-interessi tar-Renju Unit kontra ċina hemm li ngħid il naqbel miegħu mija fil-mija. Well, there was a clear answer. Messaċ ċar u tont mela l-minuta u nofs Jean-Luc Schaffhauser. Eh, Signora Kommissarju, inti tafa l-karta ta' Havana ma naħsibx, ma din il-karta ġitti firmata bl-1948 wara l-inizjattiva tal-ġnus Mauda qabel wara t-tini gwerra dinija biex ikun hemm il-paċi u tiffissa regoli kummerċali minħabba is-slim u segwit dan is-slim u għalhekk l-sfidi kienu ċari l-ekwilibrju tal-balance of payments il-surplus li jamlu deficit ta' oħrajn u ma nistawx nalqu l-xaħat fid deficit tiegħu u għallek modalitajiet ta' xogħol din u l-għajnuna tal-istat meta jkun hemm is-sovranità u l-indipendenza, l-awtorizzazzjoni wkoll ta' sussidji ċerti ċirkostanzi u l-proibizzjoni ta' dumping. U għalhekk joħroġ ċar illum illi iċ-Ċina il miex ekonomija tas-suq tipoteġi ruha għanda politika volontarista ta' żvilupp ta' pajjiża u ma tantxija mħasba fuq l-interessi tal-oħrajn Walek aħna maċċina għanna bżon nibnu kummerċ ġust indaqs ekku, illi għan issib eh, il-bazi tal-karta ta' Havana għaxek le ikunem skwilibrju fil-balance of payments fuq livell Ewropew. Għanna bżon insibu bazi uh, eh, bilanċat mill-ġdid fil-kommerċ tagħna maċ-Ċina u da fil-qafas tal-ġnus maquda u mhux tal-WTO. Grazzi ħafna. Merci bien. Now. Grazzi ħafna. Għal minuta u nofs Salvatore Ciku. Grazzi ħafna, President, onorevoli kollegi, dirli illi naqblu il-kol illi iċ-ċina minkejja illi mxiet il-qoddim fuq l-impenji tagħha fil-WTO għada dajfa ħafna u hemm lakune kbar pendenti dan inqas ta' trasparenzi ta' miżuri illi għamlu diskriminazzjoni kontra l-intraprizi barrani l-intervent b'saħħtu tal-gvern fil-ekonomija l-protezzjoni l-applikazzjoni mhux tajba ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, eċetera, eċetera. U għalhekk jekk aħna nsaqsu eh, msaqsija kruċali nistaw eh, nċedu u najdu li iva nistaw nagħtu statut tal-ekonomija tas-suq wara 15-il sena ta' sħubija fu wto se jiġri iċ-Ċina li kieku kollha dan it-tip ta' rikonoxximent se timplementa l-kondizzjoni li tipprovoka perċentwali għolja ħafna ta' nqas ta' postijiet ta' xogħol is-sistema industrijali tagħna ikollha tnaqqis ta' protezzjoni ta' garanzija ta' 30% tal-50% iġifiri Eh, ikun hemm diżastru sħiħ. U għalhekk aħna nipretendu li jkun hemm garanziji biex nkunu nistaw naraw maċ-Ċina għax wara kollox dan huwa sieħeb kbir mill-lat kummerċjali ma nabżon naraw strateġija tal-Unjoni Ewropea biex nsavagwardaw il-postijiet tax-xogħol u permess ta' ftehimiet kummerċjali biex nilħu l-għaniet li nappoġġaw dawn il-postijiet ta' xogħol lek aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm politika ta' awtomatiżmu jew verifiki parzjali tal-impatt illi jiġu minn dan it-tip ta' rikonoxximent aħna għandna bżonn illum niffaċċjaw ir-realtà kif inhi ibsa u naraw x'ista jiġri. Ovvjament, eh, bżonn ta' modalitajiet legali imma attualment insaqsu li kunem responsabbli min-naħa tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna għal minuta u nofs eh, sur Viktor Bostinaru. Madam Commissioner. Grazzi ħafna, President, Signora Komissarju, suġġett u għawihet eh, sensitiv ħafna delikat ħafna u importanti nifmu l-qalba tal-problema u l-konsekwenzi ta' kull pożizzjoni nistgħu nieħdu kooperazzjoni sieħa bejn il-Parlament u l-Kummissjoni hija essenzjali u imperattiva relazzjonijiet politiċi maċ-Ċina, politikament u ekonomiċi huma importanti għal żewġ naħat, imma ovvjament u importanti importanti u koll kompetitività tal-industrija tal-ekonomija Ewropea jiena nsemmi l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni għax hija l-Kummissjoni biss bil-ħiliet tagħha u r-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt li jistgħu jpoġġu l-Parlament fl-aħjar pożizzjoni biex tiġġudika l-approċċ l-iktar tajjeb u għalhekk għandna bżonn nevitaw illi ikona konfrontazzjoni ekonomika kummerċali u gwerra kummerċali maċ-Ċina, ma fl-istess waqt huwa neċessarju illi nirreflettu f'kull miżura potenzjali u nimplementaw kull miżura biex nevitaw xi konsekwenzi drammatiċi għall-Ewropa biex titlef il-postijiet tax-xogħol u għalhekk għandna bżonn ta' strumenti kummerċali ġodda. Grazzi ħafna għal minuta Bas Belda, grazzi ħafna, President. li natu statut ta' ekonomija ta' suq li ċina se kolla konsekwenzi kbar ħafna u spejjeż kbir u telf ta' ħafna postijiet ta' xogħol u għalhekk ma ridux dan ir-rikonoxximent ikun wieħed awtomatiku u l-Kummissjoni qed tuża l-loġika għax qed tagħmel studji tal-kriterji ta' WTO u mbagħad qed tieħu l-approċċ tagħha. Issa pass pass u natu dan il-statut ta' ekonomija tassu għal xuħut mill setturi industrijali li rispetaw l-kriterji tista' tkun alternativa ma tista' jkun hemm pakkett bħala ftehim, pereżempju restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet u aċċess imtejjeb għal l-importazzjonijiet Ewropej lejn iċ-Ċina biex huma jkollhom dan l-istatut kif ukoll iċ-Ċina tipparteċipaw fil-WTO jekk il kummissjoni tkunx ta' disappunt għal ħaddiema tagħna. Issa għal minuta is-Sinjura Ċar Ansova. Grazzi ħafna, President. Sinjura Kommissarju, jina kif taf żgur il-possibilità li natu statuta kormija tas-suq liċ-Ċina et tkun suġġett ta' dibattitu ta' sikwiet fis stati membri kollha inkluż fil-Repubblika Ċeka kif għattin stess li mhix kwistjoni biss legali hija kwistjoni illi se jkollha konsekwenzi ekonomiċi u lek jiena kuntenta ħafna il tetika ħafna tinson dan is-suġġett. Issa, xi mill-każijiet li rajt il-ġimgħa li għaddiet u rendejt pubbliku għal ministri tal-kummerċ kienu pass tajjeb imma fil li mhux kuħat għandu aċċess għal dawn iċ-ċifri u għandhom ċifri oħra u għallek tajp li jkun patron tal-impatt jidħol iktar fil-font u essenzjali wkoll skont illi jkollna plan B dak illi l europa Ewropea tista' tagħmel li kieku u ċina tikseb l-ekonomija tas-suq u li ma jista' jkunu l-istrumenti effettivi biex nkunu nistgħu nħarsu il-ferat li forsi jkollhom kompetita mhux ġust. Mela issa il-Sur Roger Helme, President, iċ-Ċina mhux suppost li kollha statut ekonomija tas-suq issa fiċ-Ċina ir-risorsi mhumiex allokati skont is-suq il-prezzijiet mhumiex determinati liberament mis-suq u l-strutturi tal-industrijali l-gbar huma suġġett għal pjanijiet ta' ħames snin. Statut ekonomija tas-suq irendi iktar diffiċli biex eh, naġixxu kontra d-dumping tal-azzar li tagħmel tant ħsara fir-Renju Unit kif ukoll fl-Ewropa kollha kemm sur President qed nara wkoll paraguni mal-politika intrużiva tal-Unjoni Ewropea fis-settur tal-enerġija hawnhekk ir-risorsi wkoll mhumiex allokati mill-suq. Il-prezzijiet kollhom distorzjoni mħabba sussidji u mħabba l-ITS tal-Unjoni Ewropea. L-industrija kollha kemm hija maħkuna maħkuma mill-pjanar ċentrali minn Brussell u għalhekk forsi sur President ma rridux ikun dibattitu fuq iċ-Ċina, forsi għandna bżonn ikun dibattitu fuq jekk l-Unjoni Ewropea stess ila statut ta' ekonomija tas-suq. Thank you very much. Now... Grazie ħafna. Issa surprus tal-minuta nofs. Sur Kommissarju, Signora, uh, Sur President, Signora Kommissar, problema tagħna huma l-metodi ta' kalkuli tagħna tal-antidumping u mhux l-istatut ta' ekonomija tas-suq. Hemm bżonn dan suġġett tant importanti jiddependi mill-interpretazzjoni ta' sentenza fannes, ta' protokoll jew ta' istituzzjoni oħra, e kunu serji le u għalhekk il-politika hemm bżonn tara kif se tagħmel biex eh, talaq din il-lakuna. Ċina wara kollox tista' tkun ħabiba tagħna bżonn ngħidula kollox u ngħidula meta ma tirrispettax il-ħames kriterji ta' statut ekonomija tas-suq għax mhux qed tirrikonoxxihom. Meta tiddefendi id-dumping, ovvjament imbagħad tagħmel investigazzjonijiet meta ngħidu li maħniex l-istess interpretazzjoni tal-artiklu 15 għandna bżonn nistennu gwerra kummerċjali. Sfortunatament aħna konna ngħidu eh, ma ġifejniex risposta eh, fuq dak li huma l-imbejjed, il-solar panels, l-importazzjonijiet ta' vetturi eh, Ġermaniżi ibbaqat l-ewwel seta' Eh, fid-dinja u għalhekk is-solidarjetà hemm bżonn tibqa' il-forza tagħna, seta tagħna u lek nippreparaw ruħna minn issa biex ikonna patt ta' solidarjetà biex nevitaw id divizjoni u mbagħad ikonna fond ta' solidarjetà għall-intrapriżi tagħna li jkunu vittmi eh, ta' politika ta' ritorzjoni u mbagħad għandna bżonn eh, dialogu ta' solidarjetà l stati Uniti u mal-Ġapun biex ikonna metodu komuni u għalhekk ma rridx nkunu sempliċi fid-diskors tanna bżonn ngħidu le imma najdu le minajr ma xeklu l-investiment. U jina nishtiq li preferixi ma netkellimx fu strategija kommerċali minajr l-ħbib ċinisi ta' net jħarsu lejna. Issa ġew eh, lajn għal-minuta. Signora Komissarju Mastrom, bejn ma tamel xejn u sistema automatika għandu jkunem verament differenza kbira sabiex aħna mbagħad naqbdu u nagħtu l-status ta' ekonomija tas-suq li ċina. Jiena naħseb li hemm ċertu setturi apparti tal-azzar hemm ħabba sa setturi oħrajn li qegħdin taħt pressjoni minħabba prattiċi li mhumiex ġusti. Il-punt tiegħek li semmejt li wieħed punt tlieta' fil-mija fil-fatt huma minħabba l-antidumping jiena naħseb li forsi nistgħu mhux numru kbir iżda għandna bżonn ta' strument li jippermettilna niġġieldu kontra kummerċ li mhuwiex ġust. Inti qedtilna li għandna nbidlu il-metodu ta' kalkolu. Iva il-prezzijiet mhumiex trasparenti fiċ-Ċina, għal din raġuni għandek it-tina strument li huwa ekwivalenti għal dak li għanna bħalissa u li jista' jkun effettiv ukoll bbażi tar-regoli ta' WTO. Jiena naħseb li ċittadini jixtiequ l-Unjoni Ewropea tipproteġihom. Grazzi. Minuten Jaroslav Fomasa. Issa għall-minuta nofs Jaroslav Walesa. L-azzjonijiet tal-kummerċ madwar id-dinja juruna illi iċ-Ċina illum mhijiex membru sħiħ tal komunità ekonomika U allura iċ-Ċina għandha bżonn tagħmel ir-riformi sabiex tiġi meqjusa bħala membru sħiħ, tittieħuħsieb il-ħames sezzjonijiet. Hemm sfidi bħal pereżempju dawk li qegħdin jaraw l-industriji tal-azzar il-kumpaniji ċiniżi qed jiddominaw fuq sma oħra u koll u wieħed irid ġixxi b'mod adekwat u kif suppost. Li natu l-MES li ċina se jnaqas b'mod drastiku da l abiltà tagħna l-indirizzaw daw id-distorzjonijiet tas-suq se jkun impossibbli illi napoġaw il-vot waqt il-proposta leġislattiva. Jiena naħseb illi il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni ta' l-impatt u titkellem mal-partijiet interessati kollha u l-imsieħba strateġiċi ħalli jassiguraw illi jkun hemm livell indaqs għal kulħadd speċjalment għas setturi Ewropej eh, tal-industrija. Grazzi ħafna. Issa għandek blue card Mr. Coven Mikdu. Trid twieġeb? Sur Kavenik. Mikrofonu għal-kellim. Mela, jekk jiena nixtri karozza ċiniża għal 2000 minn flok għal 40.000 jibqa li 20.000 li nista non fuq fuq prodotti Ewropej, mhux sew qed ngħidlek Veru l-industrija tal-azzar tista' titlef imma industrija oħra jistgħu jirbħu. Iġifieri jekk wieħed jifranka l-flus, se jiġib dak il-flus u mbagħad se jixtri prodotti Ewropej. Kollega Kovi Mike, inti diġà eh, tkellimt tajtek blue card biex tagħmel mistoqsija jowar ġajt tkellimt ma naċċettaħiex ħieġdi. Imma somma, is-sur eh, Waleza se jirrispondi għal dak li jint. Grazzi, President, ekrit nejt jina, dimma kienieċ mistoqsija lili. Il-kollega jaw nek nafu li huwa moħu eh, moħħu biex iwaqqa l-Unjoni Ewropea u jkissera. Jiġifieri ma nsibx raġuni għal fejn din wieġbu. Now, for one minute, uh, Maria Grazzi ħafna kif għallu kollegi tan aħna kontra l-automatizmu biex natu l-istatut ta' ekonomija ta' suq li ċina għax miex ekonomija ta' suq għanna bżon dan najdu anki jekk xoħrajn jgħidu miex kwistjoni din imma iċ-ċina miex ekonomija ta' suq Umbat aħna nixtiequ strumenti anti-dumping li kunu effettivi minħabba l-prassi zleali għax dawn l-istrumenti għandu bżonn ikunu mhux politika settorjali xint nitkellmu ħafna fuq settur tal-azzar imma mhuwiex l-uniku settur mil qut minn dawn il-miżuri aggressivi miċ-Ċina, lanqas ma rridu approċċ li jkun marbut ma' interessi speċifiċi jew partikolari ta' ċerti stati membri, għandna nixtiequ eh, strumenti li kollhom performance tajba jkunu effettivi, jkunu ta' protezzjoni kontra politika aggressiva u zleali tiġi miċ-Ċina llum. Grazzi. Excellent. Grazzi ħafna. Issa għal minuta is-sur Vim van de Kamp. Grazzi ħafna, President. Nibda billi nirringrazza lil kummissarju tana għal proċedura dettaljata u l-informazzjoni li għada kif tatna bħala membru tad delegazzjoni ta' ċina u eh, bħala membru tal-Kumitat tal-Kummerċ bħala MEP Olandiż dan huwa dossier importanti ħafna għalina. Naħseb illi naqblu illi għall iżvilupp tajjeb eh, tal-ekonomija dinjija ikun tajjeb li kieku iċ-Ċina tkun tista' tersaq lejn eh, ekonomija tas-suq kif suppost. Jridu nsibu kriterji ġodda. Imma jekk ċina mhux se tikkopera, allura ma nistawx immorru lura fuq il-votanti tagħna u najdu l biex jaċċettaw id-dumping per eżempju tal-panelli solari u tal-assar ma nistawx naċċettaw għad il-ħaġa jiena nas nixtieq illi il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni dettaljata. Grazzi ħafna minuta għal Joachim Schuster. Sur President, sabiex ikun hemm verament kundizzjoni ġusti tal-kompetizzjoni għal membri kollha tal-WTO, ir-regoli jridu jkunu rispettati u ċina mhux qed tiggarantixxi dawn ir-regoli hemm ħafna kumpaniji u anka l-uf ta' postijiet ta' xogħol li huma medda minħabba dawn l-antidumping. Biħabba dawn il-problemi ta' dumping anzi, aħna rridu naraw li naħdmu iktar fuq ir-regoli ta' antidumping u għacċar fattur ċari li ċina m'għandhomx suq fil-fatt ta' ta' m'għandhomx ekonomija ta' suq. Aħna naħsbu li rridu nserħu fuq il-fatt li fil-ġejjin rridu is t-tkompli sejra hekk iżda bazit ta' kundizzjonijiet kompetittivi ġusti. Aħna rridu naraw illi l-Unjoni Ewropea tieħu reazzjoni fuq id-dumping u jiena, Sinjora Kummissar, verament iddisappuntat illi inti xejn konkret illum fuq x'ħsiba tagħmel kummissjoni. Christopher Fjellner. Minuta, Assur Christopher Fjeller. Grazzi ħafna, jiena nixtieq ngħid li qatt ma rajt daqshekk appoġġ mill-grupp tal-ħodor u mill-grupp tas-soċjalisti għall eh, ekonomija tas-suq bħala ideali imma rridu niddefendu lilna infusna din hija kwistjoni il bija rridu naraw jekk għandix nirrispettaw il-sħubija ta' Ċina fid-WTO. jekkux se nirrispettaw ir-regoli tal-kummerċ hawnhekk. Qegħdin nitkellmu fuq eh, dil ħaġa xi tfisser għall-impjiegi. Imma il-Kummissjoni laqas biss indirizza din il-mistoqsija eh, fil-miżuri tal-antidumping illi għamlet. U issa rib nofs il-lejl qed nippruvaw nagħmlu reazzjoni fuqha. Imma jrid ikollna proposta li tirrispetta ir-regoli u li tkun eh, implementabbli b'mod politiku. U ngħidilkom good luck għal dan. Grazzi għal minuta issa Sur Emanuel Maurelle. Grazzi ħafna President. Kif eh, kienet jgħid il-kollega tana David Martin, hemm problema sera ta' anticipazzjoni għax ilna nistennuħ, 15-il sena u issa qed nimmaġinaw xi soluzzjoni urġenti urġenti. Din diġa' problema per se. Umbat, eh, ċina miex ekonomija tas suq da fatti meta nitkellmu ma' ċinizi la' għazbis, jisom jemnu. Il-kwistjoni hija għalina aħna xirridu għall-Ewropa Aħna li mir Ewropa li nixtiequ niddefendu, nixtieq Ewropa strateġika li tipproteġi ruha, li għandha tuża l-immaġinazzjoni jew se nkunu inġenwini. U jiena smajt ċerti kollegi li qalu tajjeb li natu natuhom istatut biex ma jagħmlu riforma, ma aħna ma nasbux hekk, aħna ma nasbux hekk. L-Ewropa ma tistax tkun l-idjota tal-pjaneta, l-Ewropa bżonn tkun tista' tiddefendi ruha timmodernizza l-istrumenti taħt ta' kummerċali kummerċjali tagħmel valutazzjoni tal-impatt u mbagħad waqt li nistennew dak huwa ċar, sinjor Kummissarju tfimtu l-messaġġ għalina mhijiex kwistjoni nagħtu liċ-Ċina illum l-istatat ta' ekonomija tas-suq. Grazzi Sir Marel għal dan id-diskord issa is-Sinjura Kilton Dargan. Mimeta Iċ-Ċina inaqdet ma' WTO għatfa dal il-problemi imma l-politiku il-politiċi tagħna ma tawx kas l-istrumenti ta' protezzjoni tal-kummerċ. Iġifiri, fuq xedin nitkellmu hawnhekk il-konstituenti tiegħi huma impjegati illi tilfu l impiegi tagħhom fis-settura tal-azzar, fis-settur tal-azzar pereżempju, l-istrumenti tal-kummerċ tana u l-protezzjoni tagħhom mhumiex biżejjed. Umbat hemm is-slowdown ukoll inna nistennew snin għal gvernijiet nazzjonali biex jaqblu għal modernizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti li għandna. Il-Renju Unit eh, qed tblokka il-Kunsill u il-Kunsill qed jibki biki tal-kukudrill eh, fuq l-industrija tal-azzar Irridu nsaħħu id-difiża l-istrumenti ta' difiża ta' kummerċ tagħna u għandna nagħmluh issa grazzi ħafna għandek mistoqsija mill-kollega trid twiġiba? Iva. Grazzi. Il-kollega tiegħi tina miegħi biex tgħidilna illi l-esportaturi tagħna jesportaw ħafna lejn iċ-Ċina Inti forsi ma taqbilx miegħi illi l-Unjoni hija parti mill-problema u mhux is-soluzzjoni, imma taqbel miegħi illi il-metal u l-scrap metal qegħdin eh, fuq dimne tal-esportazzjoni ta' ċina. Grazzi għal mistoqsija tiegħek jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea hija fil-fatt parti mis-sitwazzjoni għal dak li qed jiġi fl-industrija tal-azzar u fil-pakett tal-ekonomija ċirkolari naraw miri għal riċiklaġġ tal-metalli u dan e, li t tisa u sma oħra e, nifs. Naħseb li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu imma jrid ikollna kummerċ ġust u dan ifisser li jkollna strumenti li jiddefendu l-kummerċ tagħna kif suppost. Grazzi ħafna issa minuta għal signorina Karolina. Grazie ħafna Sur President, Signora Kommissarju, aħna konvinti l-kol kemm aħna li huwa wis kmieni li l-Ċina tingħata l-istatus ta' suq ta' ekonomija ta' suq. Jiena naħseb illi fil-fatt dan jħajkollu effetti fuq l-industrija Ewropea speċjalment fuq dawk is-setturi fejn huma protetti bħalissa bil-miżuri ta' anti-dumping. Hemm bżonn ta' investigazzjoni u evalwazzjoni tal-impatt bir-reqqa li bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi jista' jingħata dan it-status jekk huma jixraqilhom. Apparti minn hekk jiena naħseb li settur tal-aluminium tal-ħġiġ u tal-produzzjoni ta' bosta elementi oħrajn jista' jkun medet. Aħna nixtiequ li jkun hemm kompetizzjoni ġusta bażi ta' regoli ġusti bejn il-kumpanija Ewropej u kumpaniji Ċiniżi li kieku tingħata dan l-istatus ta' suq ta' ekonomija tas-suq naħseb li dan ħajkun jgħat jagħmel iktar problemi għall-Ewropa. Grazzi, l-aħħar kellim huwa eh, hija sinjura Grazzi ħafna President, Kommissarju, għana għanna dimna realtà ma dubju ta' xejn u aħna se nkunu viċin le eh, statut ta' ekonomija ta' suq u frankament ma naħsibx li meta nraw il pozizjoniet il prezziet il-prassi ta' dumping, l-intervent tal-istat u għalek aħna qegħdin dim deċiżjoni politika importanti ħafna kollha qegħdin imbatu dak illi qed jiġi miċina imma il-pressjoni ma tfissirx natu raġun. Il-politika kommerċjali ma nistix tkun għadu tal-industrija tagħna settur innovatur ta' innovazzjoni pereżempju għax iċ-Ċina mhix qed tirrespetta ir-regoli tagħmel id-dumping u tista' tedded serjament miljuni ta' familji imħabba telf ta' postijiet ta' xogħol indirettament u direttament setturi ta' innovazzjoni tal-azzar, ta' ċeramika, illi fil-reġun tiegħi timpiega miet ta' eh, postiet ta' xogħol u għalhekk l-istudju tal-impatt illi tlabna għalih jekk joġbok għamluh biex ikollna eh, politika bl-imsieħba tagħna ma tkunx waħda unilaterali. Grazzi. Naddu issa l-proċedura catch għaj l-ewwel Sur Michele Koxrafa għal minuta. Grazzi ħafna. President, Vice President, kollegi, jina nasab li l-Kommissarju se tisma appoċ ċar fl-opinjonijiet tagħna, appoċ ċar għal preparazzjoni tal-Kummissjoni għas-snin li ġejjin dawn huma preparazzjonijiet li jistgħu jipproteġu s-suq Ewropew mid-dumping Ċiniż. Madana kollu jiena sorpriża illi smajt din il-ħaġa l-Kummissarju għalet moċċar illi ċina mhijiex ekonomija tas-suq. Imma dan huwa kontrarju għal dak li qalu oħrajn hawnhekk ma dan kollu jidher li qalet illi hemm ftit nistgħu nagħmlu biex iċ-Ċina tiġi rikonoxxuta bħala ekonomija tas-suq għax għaddew 15-il sena. Imma l mistoqsija tiegħi hija din Għaliex għamilna dan il-periodu ta' 15-il sena jekk ma ħadniex azzjoni fih. Sinjura Komissarju, jagħmel sens li nipproteġu is-swieq Ewropew Ewropej. Naħseb li għanna nużaw miżuri eh, li għanna sabiex nindirizzaw din il-problema assurda li jisa edat tqum. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss hija Grazie ħafna, President. Kommissarju. iċ-Ċina miex ekonomija tas-suq mill Lata Ewropea għax il-kondizzjonijiet tal-enerġija tas-suq u l-sfruttament ta' ċerti settur kondizjonijiet tal-ambjent soċjali mhumiex kompatibbli mal-valuri tagħna fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn id-differenzi huma jinġabru fid-dumping, pereżempju li hija teddida għal pajjiż Bask fi Spanja u għalhekk għandna bżonn iktar industrija sostenibbli biex tegarantix il-futur tagħha u aħna għandna bżonn nimmobilizzaw ruħna u eh, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn istrumenti fidea biex tipproteġi din l-industrija u għalhekk ċina għandha bżonn tagħmel ir-riformi tagħha u aħna nidefendu mudell soċjali eh, eh, bażi ta' persuni tal-individwu biex ikun hemm koeżjoni soċjali u sostenibilità u għalek il-salari mizerja u ma tossiċi daqs eh, dawk li dejjem jiprofaw jiddefendu dik l-industrija imma mhumiex sostenibli u għalek s-njura Kummissarju nittamaw li kunem eh, tuġibu urġenti minna ħatijak. Grazie ħafna sis kollegi, lejla tajba, nkomplu bis-sur Caputo, il-kaċ tiegħi. Grazie Presidente, questo dibattito Grazzi, President. Dan id-dibattitu l-ewwel opportunità li kellna fil-Parlament Ewropew sabiex nikkonfrontaw il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Aħna naraw li l-Kummissjoni eh, tittimxi malar kemm jista' jkun f'evalwazzjoni ta' impatt dettaljat ħalli naraw eżatt x'se jkun l-impatt fuq is-settur U għalek tkun ħaġa tajba li kuku il-Komissjon tippenja ruħa pubblikament kif jiġri bl-inizjattivi kollha importanti biex tippermetti dawk partijiet kollha interessati li jagħtu l-kontribut tagħhom. U għalek fid-daw tal-laqa ta' tal konsil tal-Ministri tal-Kummerċ illi se jitkellmu fuq il- eh, Statut ta' Ekonomija tassu il-MES bl-Inglis eh, jitkellmu fuq it-telf ta' dawn l-impjiegi li kiko dan istatut jingħata liċ ċina jiena kurjus inkun naf fil-parametri ta' stima bħal din u naf il rekonoxximent tal-MES Statuta Ekonomija tas-Suq tfisser illi ċina tkompli tkun subordinata għal verifika u għal rekwiżiti tekniċi ma provvisti mill-Unjoni Ewropea u f'kull każ ikun hemm pjan B illi jinkludi miżuri ta' difiża kummerċjali biex nitefendu s-sistema Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, il-kellim li jmiss. Iva, Dinja diskussjoni illi hija importanti ħafna għanna nitkellmu wkoll fuq ir-regoli anti-dumping illi għandhom ikun implementati fuq il-prodotti ċiniżi aħna rridu nipproteġu l-industrija tagħna u l-kumpaniji tagħna. Forsi rridu niddiskutu l kondizjonijiet li għabbażi tagħhom għandu jingħata dan l-istatus u mbagħad forsi nkun nistgħu naraw aħna rridu nevitaw konflitt ta' interess. Nafu illi kien hemm każijiet ta' privatizzazzjoni li wasala għal ħafna e, dejn u dan kienet xi ħaġa li fil-fatt kienet mixtieqa mit-trojka. U issa li ċina biħsibom jagħtuhom daw il-flejes kollha. Grazzi, ikkellim li miss. Grazzi President, kif diġa smajna f'din id-diskussjoni, iċina ċina mhijiex ekonomija tas-suq u qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar jekk nistgħu x'intuhom l-istatut ta' ekonomija tas-suq ma nasibx li nistgħu nagħmlu dan u dan minħabba il-fatt li l-ewwel għandna nappoġġaw iċ-Ċina fl-iżvilupp tagħha għal pajiz li rispetta drittijiet tal-bniedem u pajjiż li rispetta id-demokrazija u pajjiż li rispetta l-ambjent. Imma Id-dumping, speċjalment fl-industrija tal-azzar, huwa problema kbira. Naħseb li għanna nibdew mill-fat illi għanna nassiguraw illi iċ-Ċina tibda tirrispetta il-valuri komuni u tibda tirreaġixxi bħala ekonomija tas-suq dan ma jfiss għandu jkun eh, bxejn jew liberu, imma irrid ikollna regoli ta' kummerċ ġust li ċina tirrispetta u nisper li nistgħu ngħidu li ċina tiżviluppa ħalli bekk wieħed jistajtija eh, l-MES imma bħalissa għadu mhux il-waqt. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi President, ġematejn ilu Eh, tabbar illi kienu se jintilfu ħafna impjiegi fis-setturi tal-azzar. Dan laqat il kostwenza tiegħi f'Wales. Jekk nitilfu dawn l-impjiegi, din se tkun daqta ħar tal ekonomija nazzjonali u eh, għal dawn il-ħaddiema li se jitilfu l-impjieg. Irrid ikun hemm pjan għall futur u dan ifisser li jkun hemm investigazzjoni urġenti fuq eh, id-dumping taċ ċina ħafna tar jiġi importat fl-Unjoni Ewropea u dan qed inaqqas l-impjiegi eh, fl-industrija tal-azzar f'Wales. L-MES eh, tamila impossibli li namlu tariffi fuq daw l-importazzjonijiet u għalek jena nopponija għalix se tkompli tkisser l-industrija tal-azzar tana. Grazie ħafna. il kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna fil-passat, Signora Kommissar, konna tlabna li għandu jisir evalwazzjoni tal-impatt għal dwar lotja possibbli tal-istatus tal-ekonomija tas-suq. Iżda ma kontx qed nistenna li jkun hemm riżultat daqshekk politiku daqskemm intom preżentajtulna. Intom tkellimtu fuq xi xi 230,000 postax posta xol għalfejn iżda intom għedin titkellmu fuq daw l-affarijiet, intom biddiltu riżultati skont kif u intom, intom tulna l-mandux għalfejn u minħabba li hemm xi taf. 8% biss li huma soġġetti l-antidumping. Le, qabel kienu iktar grazzi għad dazju antidumping dawn naqsu. Sfortunatament jekk dan id-dazju mhux ħajibqa' hemmhekk antidumping ħajkun hemm iktar problemi. Apparti minn hekk fir-riżultati li intom preżentajtu minn ma konsidratux li ma mhuwiex possibbli xenarju li ma jenatax dan l-status ta' ekonomija tas-suq iżda li jinbidlu biss dawn regoli tal-antidumping. Jiena jidir li li minn dan l-istudju ħarġ biċċar l-intenzjoni tal-Kummissjoni ma tantx tajbin. Skur li le għal ħaddiem. Mela, għalaqna sessjoni ta' Catch the Eye, issa Signora Mastro. Uh, President, uh, Signori, ta' dan id-dibattitu jiena smajt sew il-messagġi kollha tagħkom. Il-Kummissjoni hija konxja mill-komplessità tal-aspetti kollha ta' dan il-fajl u l-importanza li dan il-fajl għandu għal ċertu settur u ċertu impjegija ma ninsewx illi eh, il-problema hi li indirizzaw id-distorzjonijiet fl-ekonomija ċiniża u eh, id-deteriorar fis situazzjoni ta' ċina bħalissa qed jagħmlu deċiżjonijiet aktar diffiċli. Flimkien ma' kollegi oħra mill-Kummissjoni qegħdin eh, nitkellmu ma' ċina biex ikonna dialogu u huwa imperativ li ċina eh, tipparteċipa f'dan id-dibattitu u ma jistawx jibqgħu eh, jippumpjaw azzar eh, irħis fuq is-suq kif jagħmlu illum. Aħna nilqaw dan id-dibattitu u se nibqaw inħarsu lejn l-aspetti kollha tiegħu dawk legali, dawk soċjali, dawk ekonomiċi u naturalment qegħdin nippreparaw evalwazzjoni tal-impatt li se jkopri setturi differenti li jmur lil minn dak preliminarju li tqassam lilkom kontu qed tirreferu għalih li kienu qegħdin jitkellmu fuq miljoni miljuni ta' impjiegi imma b'mod ċentifiku dan mhux sostenibbli għaliex dan qed jgħid il-kummerċ kollu tagħna eh, hija taħt eh, l-antidumping, din l-impressjoni li tagħma fil-fatt huwa 1.38% li qiegħed taħt l-antidumping. Iva rridu nipproteġu l-industrija tagħna eh, kontra prassi mhux ġusti u nissalvagwardjaw eh, l-impjiegi fl-Ewropa. Fl-istess ħin nirrispettaw eh, l-obligi internazzjonali. Dan id-dibattitu se jkompli u jibqgħu żguri illi senżom il-Parlament aġġornat dwar dan kollu illi se jkun qed jiġri f'dawn id-diskussjonijiet. Grazzi. Grazzi, Sinjura